u importanti illi tajt xi ħaġa f'din il-kamra dwar dan? Issa naddu għal punt li miss fl-aġenda l-aħħar punt tal-lum huwa il-serji ta' mistoqsijiet orali dwar li għal ma' bażit ta' dejta dwar l-oriġini strazzjali u etnika fl-Unjoni Ewropea. Nibdew billi ngħaddi il-mikrofonu l-awt il-mikrofonu l-ewwel net lill-awturi nibda bil-Sinjura Flashikova. Benova għal minuta. Għal żewġ minuti, skużani. Grazzi, Komissarju. Skont l-informazzjoni li ħadna mill-medja, il-Pulizija Franċiża qed tużaw bażit tad-data dwar eh, l-oriġini razzjali u etnika tar-Roma u dawna diġà poġġew komplejn dwar din database u qed jagħmlu appell lill awtoriti korrispondenti imma l-autoritet franċiżi ma jaċċettawx li tiżisti dawn il bażijiet ta' data u wkoll id-data biometrika dwar dawk illi eh, ħadu eh, se tiddaħlu fil-database ġdida li qed jħolqu ukoll l-Olanda u xi pajjiżi oħra qegħdin jirreġistraw dawn id-data etniku u dawn qed nużaw ċerti gruppi kriminali u, u ma ta' ċerta ambigwità għalhekk nixtieq nistaqsi lill kummissarju x'se tagħmel dwar l-eżistenza ta' dawn id Bazita ta' dejta ġo Franza u jekk il-Kummissjoni ssib illi Franza tikser il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni se tibda proċeduri ta' infrazzjoni kontra Franza u li x-proċedura se tittieħed dwar il-ħolqien jew l-eżistenza ta' dawn il-bażijiet ta' dejta dwar l-oriġini razzjali u etnika u sessix investigazzjoni dwar dawn il-bazijiet eh, ta' data u jekk mhux legali li kollhom dawn il-bazijiet ta' data u fl-aħħar net se tagħmel kummissjoni biex tassiguraw fl-amministrazzjoni tagħhom u fil-proċeduri biex jirrispettaw il-liġi ma jagħmlux l-ethnic profiling. Grazie. Grazzi issa għall-Onorevoli Flotr għal żewġ minuti u nofs. Oui, madame. Lejli tajjeb, Signora Redding, naħseb li l-lum kontenta inti u bil-raġun illi Franza wieġbet għal talba tal-Kommissjoni Ewropea li fl-aħħar minuta tata il-pjan leġislattiv biex twaqqaf il-garanziji proċedurali eh, kif provduti fil-garanziji ta' eh, ċikarazzjoni libera u din permettit li eh, niqfu din il-proċedura issa jena bħala membru tal-Parlament Ewropew aħna rridu u koll naraw li l-impenji meħuda eh, jieġu rispettati anke fid rigward ta' dak li wedu l-autoritajiet franċiżi f'dan ir-rigward kulħadd kien staqsa Franza għal dawn il-dokumenti Eh, biex jaraw li kien dawn id-dokumenti eh, amministrativi ma kienux diskriminatorji. Issa, wara illi fil-gazzetti ħarġu ħarġu fil-gazzetti informazzjoni fuq eh, bażi ta' data li tiġbor data personali illi ta' essemmi u kol eh, eh, ta' indikazzjonijiet ta' l origini razzjali u etnika u intom forsi għedin uh, ikolkom xi dubji dwar kemmi lejali il-kooperazzjoni tal-autoritajiet franċiżi illum Tista' tgħidilna eżattament x'ħareġ mill-analiżi illi għamiltu fuq il-possibilità e, ta' infrazzjoni għal diskriminazzjoni u anzi prassi diskriminatorja minna ta' Franza imma u koll għal ksur tal e, rispett ta' data personali e kifini uh, eh, provduta fil-liġi Ewropea ċittadini Ewropej jistennew minnant il-Kommissjoni li hija responsabbli u li turi u koll determinazzjoni perseveranza ħaf l azzjoni li qed tieħu fuq l-awtoritajiet Franċiżi eh, u iktar mal-autoritajiet tal-Unjoni, skużawni, mal-Istati membru kollha tal-Unjoni Ewropea illi eh, qegħdin jieħdu atteġġament ikraħ fir rigward tal-persuni Rom. Eh, anki Franza rat illi hemm erba' eh, dossier illegali li fihom ukoll informazzjoni fuq dawn il-persuni u anki kategorizzaw fil-rom, fil-popolazzjoni rom u kol xtib ta' rom huma. Grazzi ħafna, nitlobkom li tirrispettaw il-ħin li t-tkelmu għax inkella ma nispiċċawx. Is-sir Njura infilt għal 3 minuti, għal 2 minuti. Signora Komissarju, nafu li inti kuraġuża ħafna, inti mhux faċilment se tieqaf jekk xi ħadd se eh, eh, merik jekk trid xi ħaġa li ssir inti minn l-ewwel timxi fuq dak li tixtieq tagħmel u nixtieq li tkun l-istess mod determinata f'dan il-każ il-kenna l-komunikat tal-Komissjoni dwar l-implementazzjoni effettiva dwar il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali u il kommissjoni se tuża il-qawwi kollha tal-poteri li għandha biex tirrispetta il-drittijiet fundamentali skont il-liġi u inti lesta biex timxi bil-proċedura ta' infrazzjoni u issa fil-każ ta' Franza nistaqsi għaliex il-Kummissjoni tiddependi esklusivament fuq id-dikjerazzjoni tal-Gvern meta kif flot, il-Sinjora Flot semmit kien hemm serje ta' dikjerazzjonijiet illi meta nħarsu li wara naraw illi huma eh, qed jiżbaljaw fihom. U għalhekk għax ma jkollniex investigazzjoni sħiħa il-maġġoranza tal-fil-parlament kulħadd qed jappoġġjak. U għalhekk aħna qed nżommu miegħek, Sinjura Reding, f'dan il-każ rigward is-sitwazzjoni ġo Franza, mhux biss is-sitwazzjoni wkoll fl-Italja, pereżempju, li hija iktar gravi donnu wkoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi stess. L-ewwel nikun naf jista' jkun l-eżistenza dawn il dażit ta' data ikunu konfermati għanna prova li jeżistu għanna lista dwar l-Olanda nafu li teżisti lista għaliex il-municipalitajiet illi qed joħolqu dawn id-databases fil-fat huma gburin ħafna xi om li għamlu xi biċċa xogħol eh, tajba u b'intenzjoni tajba possibilment. Jekk dawna jeżistu, tista' konsidra jek dan huwa legali jew le għax hekk huwa legali allura għal xejn noqgħdu diskutu dwar dan. U hekk huwa kontra liġi jeħtieġ nibdew procedura ta' infrazzjoni. Din hija sempliċi ħafna. Il-Kummissjoni Ewropea timx il-qoddim f'sitwazzjoni differenti. Inti stess imxejt il-qoddim brasek bil-qoddim meta tkellimt per eżempju dwar il-roaming rates per eżempju. Jekk hemm kartels allura l-Kummissjoni Ewropea m'għandix dubju illi taġixxi. Dan il-każ jidirli li l-Kummissjoni Ewropea għandha taġixxi bl-istess mod Dan huwa l-mument, Sinjura Redding, li l-Unjoni Ewropea għandha tipprova li hija komunità ta' valuri u tintervieni e hemm xi violazzjoni tal-drittijiet fundamentali. ċittadini qed josservawna flimkien ma' Helen Flotter nixtieq tiġi fil-Kumitat tal-Libertajiet ċivili biex tispjegarna x'inhi situazzjoni, x'inhi l-azzjoni li beħsiba il-Kummissjoni u nistenna jien ukoll illi bħala membru parlamentari kol bħala ċittadini Ewropew ikonna aċċess għal dawk l-affarijiet li saru ma' Franza kol possibilment ma' xi stati membri oħra. Grazzi. Grazzi, issa immiss jitkellem il sinjura Ernst għal żewġ minuti u nofs. Sinjuri, stmajna illi dawn il bazit ta' data jeżistu u jinħalqu kriterju etniku. B'ċertu mod dan huwa biex jiprevjenu l-abbużi kemm ġewwa Franza u kol ġo pajzi oħra għanna bazita dejta għanna problema ma nistgħux nisimaw għanna ġo nibdew. Dwar diskriminazzjoni kull dejta illi tinġabar qed ikun hemm għan għalija u nasseguraw li memx diskriminazzjoni għax din ma nistgħux naċċettaw li konna eh, eh, a priori li dawn ir-Roma ikunu trattati ta' kriminali. Kull bazita dejta dwar l-oriġinu razzjali u etnika għal użu biex nattakkawhom, allura dan ma jistax naċċettaw bl-ebda mod nistennu il-Kummissjoni u inti kommissarju, Signora kommissarju, titkellem kontra dawn il-bażita dejta razzjali u etniċi u ma nix naċċettaw li konna dawn il-bażita dejta. Għalek, nistaqsi, hemm ħafna paroli imma dak li qed jiġri fil-Parlament Ewropew, dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, x'għamilna fil-fatt biex ntejbu il-komunità tar-Roma fl-Ewropa. Klim, klim, klim, u x'iżjed għamilna barna l-klim. U kien inħarsu lejn is-sitwazzjoni kif jintinġabar din id-dejta nostaw illi il-komunità qed jiġi trattati ħażin, qed ikkunu vittmi u hemm ħafna membri tal-Stati Ewropea għandna wkoll ġo Franza il leġislazzjoni Ewropea kontra id-diskriminazzjoni u xorta waħda dawn jibqgħu għaddejn kif iridu fl-aħarnet u marriċ ma naqbelx kollox ma mintkellem qabli l-impenni li ħadu mill-autorità franċiżi biex kollhom dawn il leġislazzjoni biex jaqblu ma' leġislazzjoni Ewropa, ma' mux bizzejiet. Mżon naraw illi jifu mill-li keċu il-Roma minn Franza u daw kolla li tkeċċu eh, kontra liġi jeħtieġ inħallhom jerġgħu jitlu. Jekk narġgħu nħarsu lejn il-bażit tad-dejta għandi mistoqsija x'inhu ma l-informazzjoni li għandek f'idejk u x'inizjattivi se tieħu rigward dawn il-bażit tad-dejta u se tagħmel dwar dan u jekk se tibda proċeduri ta' infrazzjoni kontra Franza jekk dawna fil-fatt ġraw. Grazzi ħafna. Issa il-Komissarju Redding, ek joġoba. Signuri, jidija ilija dak li qed namlu kontra id-drittijiet umani li qed nitkellmu suġġetti hekk importanti li suppost nitkellmu dwarhom waqt il-ġurnata mhux f'nofs tal-lejl. Meta normalment l-umani normalment qegħdin reqdin. Kien hemm dibattiti u skandli u ħafna nazzjonijiet ukoll f'daw l-aħħar ġimgħat. U li illi dal-Parlament jeħtieġ jara dak li ġara ġewwa Franza u reazzjoni li kien hemm fil-Kummissjoni Ewropea bħala ġrajja storika b'ċertu mod qatt ma kien hemm sa issa fl istoria tal-Unjoni Ewropea każ fil-qorti li bdew dwar li bdiet dwar id-drittijiet kien hemm kawża fil-qorti għal finanzi, għal kummerċ, imma l-ewwel darba fuq il-bażi tat-trattat tal-Lisbona u fuq il bazi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali li tinforma parti tat-Trattat tal-Lisbona, il-Kummissjoni qalet issa daqshekk. U għalhekk il-Kummissjoni iddeċidiet fid-29 ta' Settembru li tibda proċeduri ta' infrazzjoni kontra Franza fuq il-bażi tan-nuqqas ta' implementazzjoni tad drittijiet tal-persuna umana tal-individwu ta' ċittadin individwali. Mem bżon najdilkom il-pressjoni illi kelli kena nsofru minn dak il-moment il-Kommissjoni baqat tajt unanimament illi nibdew proċeduri fil-rati u poġġejna ultimatum fuq Franza illi jekk il jekk Franza ma tweġibx sa' 15 ta' Ottubru b'mod pożittiv dawn il-proċedura se kompli fil rati din il-situazzjoni normali ma l-istati membri kollha. X'ġara? Mela, Franza tat risposta. U dan huwa l-ewwel darba u hija ħaġa unika fil-fatt fil-mod kif ġew trattati il din il-kwistjoni. U jiena personalment nemmen illi dina kienet l armument tal-Europa ta' ċittadini. Ħanħarsu, ħanħallu dan għal dawk li sejt l-istorja. Edin fil-qalba tal-ġlida u forsi għanna lenti differenti bħalissa. Imma b'mod oġġettivament xamlet Franza. Franza għamlet preċiżament dak li talbet il-Kommissjoni. Fuq il-bazi tad direttiva tal-2004 għandhom il-drittijiet tal-proċedura illi jeżistu biex jipproteġu il ċittadini kontra azzjoni li mhix aċċettabbli mill-awtoritajiet meta ikkunu priġunieri. U dawn id-drittijiet ta' proċedura mhumiex implementati fil-liġi Franċiża u għalhekk għadna illi sa' 15 Ottubru jeħtieġ konna l-elementi kif se tibdlu il-liġi Franċiża biex timplementaw id-direttiva u leġislazzjoni u l-proċedura tal-2004 u turuna timetable li tista' titwemmen kif tistgħu se daħlu dana fil-liġi fil-leġislazzjoni Franċiża dina waslet sija qabel għalqet il-ħin li kellhom stabilit u mis sibt ta' filgħodu, fit-8 ta' filgħodu, l-esperti qed iħarsu lejn id-dokumenti u wasal tal-konklużjoni llum illi l-elementi kollha fuq il-bażi legali illi il-Kummissjoni talbet l-Franza twieġbu imma ovvjament għadhom ma applikawhomx fil-liġi nazzjonali Franċiża għax l-ewwel tittardi bis-Senat u mbagħad teħtieġ tiġi imdaħla de facto fil-liġi Franċiża u tiġi applikata b'mod reali. U għalhekk iddeċidejna li aħna kontenti b'dak li tawna l awtorit Franċiżi ma nistgħux nagħlqu l-każ għaliex dawn il wedijiet dawn l-elementi tal-liġi u proposti tal-liġi għadhom fil-fatt mhumiex fis-seħħ u għalhekk se niffriżaw il-każ però nħalluh miftuħ fl-istess ħin sakemm jasal il-moment il mument il il gvern Franċiż fil-fatt ikun daħħal fil-proċeduri ta' kuljum applika din il-leġislazzjoni. Għalhekk din hija ħaġa waħda u għalhekk jidirli din hija ħaġa li nsejħilha vittorja meta naħsbu f'dak kollu li ġara u issa il-Franċiżi jibdew jgħidu m'hemmx problema. Qatt ma kien hemm problema jgħidu. Kien hemm problema, u issa se jirunna il-liġi meta se jibidluha naraw jemmen jina nemmen li se jamluha. Kien hemm kwistjoni oħra. It-tieni kwistjoni kienet kif l-individwi f'dan il-periodu tas sajf ġew trattati u jekk kellhomx il-garanziji ta' proċedura bħala individwi bħala ċittadini Ewropej jew jekk kienx hemm diskriminazzjoni kontrihom Għaliex ma bdejtx proċeduri ta' frazzjoni kif bdejna fuq l-aspet legali. Imma jekk iridu naġixxu, nistgħu naġixxu sempliċement biss fuq il-bażi ta' provi legali. Ma nistax naġixxu għax inħossu li hekk jew għanna konvinti li huma ħaġa. Jeħtieġ ikollna provi legali u għalhekk għal din ir-raġuni tlabna l-Gvern Franċiż biex juriwna id-dossiers kollha ta' dawn l-individwi issa għanna dawn id-dossiers ħafna minnhom fil-fatt u l-esperti qed janalizzawhom u għalluna li ċertament se jkun hemm ċerti mistoqsijiet supplementari għal gvern Franċiż u jaħsbu illi dan din l-analisi se tispiċċa b'ħafna mistoqsijiet u talba għal tweġibijiet fi żmien erba ġimgħat. Għalhekk għandna żewġ każijiet bħalissa. Dan huwa s-sitwazzjoni attwali. U issa dan huwa element importanti ħafna u nixtieq ngħidilkom mod ċar ħafna il-parlamentari kollha li l-implementazzjoni tad-direttiva tal-2004 tal-Moviment Ħieles ma tantx hija ħaġa brillanti. Dak li rajna issa għaliex il-Kummissjoni kienet qawwija illi l-pajizi kollha eh, ma kienux perfetti, mhux daqs Franza forsi. Issa qed jgħidu illi huma se implementaw din il-direttiva din il-leġislazzjoni. Għalek, l europa kollha kemm min li li fehmu daqs x'inhi hija situazzjoni, u li drittijiet tal-individwu taċ-ċittadini tagħna u l-valuri tas-soċjetà tagħna ma' affarijiet serje. Jina tkellimt bizzejed dwar il-Franċiżi, dar kwistjoni Franċiża, għaliex tieħdu deċiżjoni dwar dan mill-Kummissjoni u għada ma spiċċaċ, diġa għada għada miftuħa, proċedura miftuħa. Issa rigward il-kwistjoni tal-databases, tal-bazita data, illi għandhom il-Franċiżi allegatament u possibilment li fihom hemm l-oriġni razzjali u etniku. Il-Kummissjoni qed tissegwi l-iżviluppi f'dawn il-kwestjonijiet deġa għandna il-gvern Franċis jgħidilna li kollox miexi tajjeb imma hawnhekk għandna sistema differenti għaliex hawnhekk għandna liġi Franċiża dwar il-protezzjoni tad-data u kif jużaw dan id-data illi huwa kontrollat wara skont il-regolamenti tagħna mill-awtorità tal-protezzjoni tad-data dak li msejħas knil u skont il-regolamenti din il-knil imxiet bispezzjonijiet u għamlet rapport pubbliku il ġimgħa li għaddiet li rajtu inkom stess dan il-rizultat tal-knil, jien ukoll rajtu naturalment u kif inhu mamul dan ir-rapport fil-gazzetti mhuwiex sħiħ għax il-knil semma kol b'mod serju ħafna illi jista ma jkunx hemm elementi etniċi imma bla dubju xej u huma bażijiet ta' dejta illi mhumiex awtorizzati, li ma kinux awtorizzati mill-autoritajiet konċernati. Għal dak li għandu xjaqsa mal rispett tal-leġislazzjoni Ewropea il-Kummissjoni jeħtieġ tassigura illi s-sitwazzjoni titħol skont id-direttiva tal-protezzjoni tad-data u din tista' tkun biss għal dak li għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' immigrazzjoni għall-immigrazzjoni hemm garanziji u assigurazzjonijiet li jistgħu japplikaw u dawn huma id-data sensittiva u dawn nistgħu konu proċessati biss f'każijiet eċċezzjonali f'każijiet eżempju ta' interess pubbliku u huma suġġetti għal attenzjoni u salvaguardjar adattati u dana għandu jiġu motija mill-pajis konċernat. Fil-kas illi dan il-proċessar ta' data ma jitħolx fil-direttiva tal-protezzjoni ta' data, allura il-qafas, il-deċizjoni qafas tal-2008 dwar il-proċessar ta' data personali dwar dak li għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' kriminali tista' tkun applikata u hemmhekk għad għandna problema għaliex Din id-direttiva, dan il-qafas ta' direttiva tapplika biss mill-27 ta' novembru ta' din is-sena u għalhekk għadha ma daħliċ fis-seħ bħalissa. Għalhekk il-poteri tal-Kummissjoni huma fil-fatt limitati minħabba f'dan il-fatt. Se issa għal mistoqsijiet konkreti li semmejtu rigward il kas ta' Franċis jem hemm eh, xi stati membri li nistgħu nivverifikaw l-eżistenza ta' bazita ta' data li għandhom eh, data razzjali jew etnika. Skont id-direttiva tal-protezzjoni tad data li proċessar ta' dan id-data sensittiv u autorizzat eccezzjonalment u għandu jkun notifikat lill autoritajiet tal-protezzjoni tad-data dejn li tissejjaħ knil ġewwa Franza u l-eċċezzjonijiet normalment li huma interess pubbliku nazzjonali jeħtieġ ikunu notifikati lill-Kummissjoni. Meta din in-notifikazzjoni issir il- kommissjoni tkun u flimkien mal autorità nazzjonali jistaw, jistaw jassessjaw jekk hemm irriċi rispettati i regolamenti. U hawnhekk għandna r-riżultat tal-analisi preliminari tal-knil fejn juri ċar ħafna illi l-autorizzazzjonijiet ma natawx, ma ntalbux ċoħe, skużawni, u għalek jeħtieġ inħallu ix-xogħol tal-rati fi Franza issir mill-autoritajiet tal-rati li huma relevanti barra mill-fat li huma responsabli u autorizzati li għamlu dan it-tip ta' xogħol. Xnajdu mbagħad dwar l-Olanda. Kien hemm ħafna bażijiet ta' dejta illi kien meħtieġ u maħsub illi jkun hemm dawn il- il-proċessar u ġew informati il-Kommissjoni dwar dan fl-2005 u fl-2006. U il-dawk liktar kontroversjali kellhom xaqsmu ma' attivitajiet kriminali ta' zaza fil-Karibew jew minn oriġini tal-Karibew sa issa issa minn dak iż-żmien law tħassar għal kollox dawn il-bażijiet tad-data Reċentement kien hemm municipalità li pjanifika li kellu pjani li ikollu fajl etniku imma wara rekomendazzjoni tal-autorità tal-protezzjoni tad-data turi illi din is-sistema skont id-direttiva fejn l-autorità tal-protezzjoni tad-data nazzjonali li huma responsabbli u għalhekk bil-ħaq nishtiq nsemmi fil-parlament li jien qed naħdem fuq riforma tal-protezzjoni tad-dejta ta' din id-direttiva bil-skop biex nagħtu iktar qawwa l-indipendenza u l-intervenzjoni ta' possibilità ta' intervenzjoni tal-autorità tal-protezzjoni tad-dejta nazzjonali taħt affas Ewropew. U tagħna għalissa u jettiċ nassar dak li għanin għajt għalix memx ma nix interpretazzjoni wara nofsillej u għalek bżonni għafaw. Grazie commissario, eh, diamo la parola. Grazie signora commissario. Wissa naddu għal-kellima għal-gruppi politiċi. Ma interrompejtekx, signora commissario, għalix kont għattitkellem ex tempore imma mhux se nkun daqshekk indulġenti mal-kollegi għaliex eh, ma nistawx nibqgħu hawnhekk wara nofs il-lejl. U issa is-Sinjura Mattia żewġ minuti. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, Signora Redding, jena kontenta ħafna biex nara li illum inti ħabbart li il kollex l-komissarju mux se jħarrek il-Franza imma jiena għamilt mistoqsija ftit ta' zminilu fil-Komitat Liber, jiena kont diġa tilkom illi Franza kienet diġà tatkom l-informazzjoni kollha fl-2006-2007 u anki informazzjoni dwar il-trasposizjoni ta' din id-direttiva u issa fl-2010 qed tgħid illi l-garanziji proċedurali eh, għadhom man eh, mhumiex xirqa u issa nixtieq illi kolli tweġiba Sinjura Redding. Issa, dwar dawn id-dossier naħseb illi il-polemika illa dejja wis eh, l u bċerti numru ta' persuni. Dawn huma allegazzjonijiet li m'għandhom bażi ta' xejn, il-konklużjoni ta' knil, ir-rapport ta' knil eh, li eh, ta' għaddew lil Prim Ministru jina irċevejtu u koll il-rapport tal-ġandarmeri nazzjonali u eh, jinkludi ħafna elementi. Inti ovvjament ma taqbilx magħhom dawn, inti qed tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem u eh, mhux biss id-drittijiet tal-minoranzi. Ir-riċerki saru fi Franza mill-knil sinjura Redding bċertu għat eh, ta' krim Eh, eh, ikra ħafna u xorta waħda ma nstab xejn fil-files tal-ġandarmeri Nazzjonal ħadd ma jista uh, jipponta sebbaħ li dawn il-fixxieħ li fjek biex jgħid li forsi dawn ma ġewx uh, dikjarati ħadd ma kien jaf bijom. Il-Ġandarmeri Nazzjonal għandha qatt ta' files jekk joġobkom, eh, permettuli illi nitkellem għannom tal-grupp tijaj. Dan il- grupp u ma nis li mandomx fejn joqodu u u informazzjoni ta' natura etnika ġifiri anki jekk il-knil ma kienx taf bijom għalmenu għarfu irrikonoxxu il-fatt jekk joġobkom hemm bżonn li tirrikonoxxuh dan u tkunx taqseg sospettuża, Sinjura Redding, eh, għalix eh, qed issir xi ħaġa li eh, qed tagħmel ħsara u ddejja n-nies. Per il-gruppo SD l-Onorevole Guillaume Għal grupp SD il-Sinjura Guillaume. Eżis kollegi, l etnik profiling biex ħaġa ġdida fl-istati membri ma jidher li dan qed isir iktar dan l-aħħar bl-iskuża tal-terrorizmu u r-regrazzjoni illegali, eċċetera. Il-files ta' dan, il-sens dawn il-files juru illi l-Kommissjoni għandha tkompli bl-inkjesta tagħha qabel ma tiġbor Inti għattinna, Signora Kommissarju, li Franza kienet se tagħmel trasposizzjoni ta' direttiva fuq il-ċirkolazzjoni li ħilsa u li tawkom kalendarju fuq it-trasposizzjoni kolli ngħid li jew Franza ħadet impenn formali u jew inkella Franza tat tweġiba konkreta u għalhekk aħna Eh, se nkunu nafu x'inhi, inti semmejt il-kalendarju fl-intervent tiegħek dan il-kalendarju għaddej għat trasposizjoni Franza bħalissa qiegħda tittamel it per permezz tal-kodiċi tal-immigrazzjoni direttiva fuq il-liberalizzazzjoni fuq il-ċirkolazzjoni ħielsa u dan qed isir dejjem skont il-prinċipji Ewropej. Sommu għajnejkom uh, fuq dan il fat mill rib fil-fatt fuq il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni il-Kommissjoni miex se toqgħod biss taċċetta il-wedit li forsi huma firħa tal-Gvern Franċiż. Grazzi ħafna għal grupp Alde, eh, Signora Grisbeck. Sewċ minuti. Signora President, Signora Kommissarju, anke jekk sar il-ħin dan xorta huwa diskussjoni Eh, interessanti ħafna minkejja l-kommenti u l-spiegazzjoni li tajtna inti rajna fuq l-internet illi hemm database li fija fajl moħbi dwar ir-Roma li fih ukoll ħafna dettalji, ismijiet, kunjomijiet, eh, assoċjati num il targi tal-karozzi, ismijiet tal- eh, tal eh, tal-irġiel u tan-nisa minn tal-koppju miż-żewġin, eċċetera. Dan ma jfissirx illi din mhix informazzjoni eh, li jagħta preġudizzju tagħmel ħsara lil dawn il-persuni u eh, dawn l-affarijiet jeżistu anke fi stati membri oħrajn. Sinjura Redding, x'ta tagħmel inti jekk aħna ntuk provi illi dawn l-affarijiet huma minnhom intom se tieħdu azzjoni għabbażi tal-ksur tal-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni ejjew nqodu attenti u narraw li l-liġi tiġi rispettata fi Franza fi stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea li xwara kollox id-demokrazija Ewropea fuq dan hija bbażata ejjew nkunu kalmi u nimxu l qudiem b'attenzjoni. Hemm il-immens file, eċċetra li sa ġew irtirati. Aħna smajna b'interess kbir dak li għattinna inti l-argumenti li ressaqt inti lejla nafu li inti taf il-garanzija li tat Franza fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet kienu bizzejiet. Eh, Franza jkollha l-permessi li tidderoga mill-liġi Ewropea li tmur lura l-2004. Jekk aħna irridu eh, tassew naraw li kunem il-stat ta' dritt għax ma tajdun nix xem fihom dawn id-dokumenti. Issa biex nalqu dan eh, il-kapitlu irridu naslu fil-qalba ta' din il-kwistjoni u nħedġu li siru sforzi fuq livell nazzjonali, jkun hemm politik, politiki Ewropej eh, sabiex ikun hemm stat ta' dritt għal xwara kollox il demokrazija Ewropea fuq dan il-bazata. Grazzi ħafna is-Sur Romeva Irueda għal minuta u nofs. Signora Kommissarju, menta inti għat issa bizzejiet kien interessanti illi eh, rajt illi qed nistennew xi ħaġa u infatti ċabċabna dwar dan. U għadna nemnu dan ifisser fil-proġett Ewropew. Fl-aħħar xi ħadd fil-Kummissjoni jrid juri ruħu illi huwa eh, eżattament ma stat li huwa qawwi ħafna dwar ħaġa fundamentali illi mhux biss fi diskors imma fil-prattika. Konna sorpriżi daqsxejn u ma ftim tajjeb meta beda il-proċess kollu ma e, e, konsidrax il-fatt ta' diskriminazzjoni imma sempliciment fuq il-bażi ta' e, tal-libertà tal-moviment. Imma aħna insegwu bil-qalb kollha U aħna palissa l-lura naraw daqxej konfuzi għax daw kollha l-persuni li kienu għet jistennew illi jaraw fl-azzjoni tiegħek risposta ta' kuraġġ, speċjalment meta nafu min-naħa l-oħra illi eh, dan rispett u l-isperanza li għandek fil-gvern eh, Franċiż imma meta naraw ukoll illi il revizjoni tal-direttiva tal-libertà tal-moviment tal-persuni biex indaħlu eh, eh, gruppi itineranti illi jistaw nippermettaw illi dawna iġi trattati ta' kriminali. Din il-frustrazzjoni li xeħut et ħossu dwar dan mandux ikun tkompti eh, tkom titkompla u għalek nistennew u nitolbu bil-qalb kollha illi tippermettina li konna dell-isperanza illi meta għat enaf is enaf issa bizzejiet għalix il-problema teżisti u għalek jeħtieġ illi nibqaw ninsistu mhux biss mal-gvern mal-Franċiż imma mal-gvern kollha illi qed jagħmlu dan. Grazzi ħafna. Issa għannom tal-European United Left eh, Sir Tavares. Signora Kommissarju, din Id-diskussjoni hija fuq drittijiet fundamentali bħal libertà tal-moviment u non-diskriminazzjoni imma koll il-kwistjoni ta' liġijiet illi suppost aħna eh, eh, da kollu li namlu, namlu skont il-liġi, jġifiri anke fil-fat li natu informazzjoni preċiża li l-istituzzjonijiet, un aħna fl-istituzzjonijiet kapaċi ne garantixxu illi dawn il-prinċipji jkunu mħarsa, jekk aħna kapaċi li tkellmu b'mod ċar u jekk aħna aħnex illi niqfu sodi f'każ illi dan ma jkunx qed isir. Issa, huwa ċar illi Franza ma bona fede dawn ma konna nafu xejn b'dawn id-dokumenti li jumbat fl-aħħar mill-aħħar sirna nafu bijom ġara bil-ġara bil-ċirkolari u issa qed serna nafu li hemm id-databases għallunna illi ma kienx hemm database u issa sibna sirna nafu illi database kienet eżisti u li kien fiha dettalji u informazzjoni dwar persuni Roma, xoħut minnhom huma ċittadini Ewropej. Eh, l-istorja naħseb se taraf illi l-Kommissjoni kienet ċara ħafna jiena eh, ninteressa ruħi fl-istorja ma nix ċert illi dan huwa minnu ma ċert illi il-Kommissjoni għattajt il-missetiħu azzjoni kontra Franza emmin qed jgħid illi iva l-Kommissjoni se tieħu eh, azzjoni emmin qed jgħid illi dan il-każ eh, eh, huwa malu, emmin jgħid illi se jitkompla, hemm bżonn li titkellmu b'mod ċar. Jekk inti titkellem b'mod ċar se jkollok allejat lejali ħafna f'din il-Kamra. Imma jekk inti minn se titkellem ċar, kulħadd se jbati u reputazzjoni tal-Ewropa se tbati wkoll. Grazzi ħafna Sur Borghezio. Mhux qiegħataw. Allura issa naddu għal l-Onorevoli Gonza l-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, tal-li permettejt li nitkellem il-krizi imminat il-sensazzjoni ta' sigurtà li għanna unnek fl-Europa forsi għalek eh, rajna dawn l-izviluppi dan l-axħar il-populizmu u fl-istess ħin kienem eh, xejra illi aħna dejjem eh, inwaħlu f'xi komunitajiet partikolari hemm rabta bejn il-minoranzi u l-kriminalità. U issa, per eżempju, Franza bdiet tkeċċi persuni Roma mit territorju tagħha dan mhuwiex ġustifikat, diġà għal dan kemm il-darba mhix aċċettabbli li jkollna informazzjoni bbażata fuq oriġini etniċi mhux aċċettabbli għal Franza u laqqas għal ebda stat membru ieħor. U aħna nittamaw illi l-Kummissjoni se tkun il-gwardjan tat trattati tagħna tal-Karta Ewropea u importanti li din il-Kummissjoni tibda eh, tressaq dan il-pajjiż il-qorti. il pajjiż il qorti waħna ma jistax ikkonna il-profiling etniku bħala li jsir mill-pulizija għaliex dan jimmina il-fiduċa li aħna għandna fl-istituzzjonijiet tagħna u dan m'għandux iservi bħala bażi għad diskriminazzjoni bosta persuni Roma jgħixu fil-faqar fl-Ewropa jgħixu fil-faqar u ma vittmi ta' ħafna diskriminazzjoni bħalma l-koll nafu. Aħna għanna miri ambizjużi fil-ġlida kontra l-faqar bħalma tafu meta wieħed taħares lejn il-pjan u l-istrateġija l-2020 imma jidher li fil-prattika aħna qegħdin niġġieldu kontra l-faqar u mhux kontra l-faqar. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. Is-Sinjura Grez minuta. Illum, Signora Redding, għattinna bċertu entuzjazmu li il-pozizjoni ta' Franza uh, eh, miex edha timxi kif imiss u issa rridu naddu għal azzjonijiet u riżultati konkreti għabbażi ta' valuri Ewropej Jiena fidejja għandi trattat konsolidat il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u jiena ma tantx naqsam l-entużjażmu tiegħek għaliex fil-fatt xi provi għandha bżonn il-Kummissjoni biex tkompli fil-ħidma tagħha. Xi provi hemm bżonn biex wieħed jikkundanna d-diskriminazzjoni u tkeċċija tar-Rom minn Franza u minn pajjiżi oħrajn Ewropej. Iva, l-Kommissjoni eh, zidet l-azzjoni tagħha biex eh, ikun hemm iktar integrazzjoni ta' Rom, imma billi nadottaw eh, nalqu għajnejna u widnejna forsi il-Kommissjoni edha ġib ġerbla fuq saqajja. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie, ħafna. Il-Signora Verġi għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Signora Redding, jiena u koll il-lejla inħosni dazappuntata naħseb illi ħafna minnkom eh, minna unnek tajni raġun għal dikrazzjoniet li għamilt u appoġġajnik aħna eh, eh, smajna illi il- eh, Illum qed titkellmu dwar diskriminazzjoni, inti tlabt il-provi u tlabt mill dan il-profi mill-gvern Franċiż u kull darba ek tajdinna, tajdinna l-istess ħaġa kull darba l-insaqsuk. Jiena, sinjra kommissarji kolli najdlek u bir-rispett kollu, forsi qed tadina biż-żmien. Dal-weekend jiena kont Marsej ma mal-assoċjazzjonijiet li jaħdmu mar-Rom jiena inni naħdem fuq dan id-dossier għal snin twal u jiena kont tassew maħżuda ma stajċ nemmen b'dak il għallunna fuq is-sitwazzjoni tal-persuni rom fil-inħawi ta' Marsej. il rom għandhom il- e, Umman werrin ma joħorġux u tfal taħħom jibżaw imorru l-iskola Laqas jirna xilom jisibuhom biex jamlu joffru l servizzi soċjali u eh, tal-kura tas saħħa dawk għal għajdunna l-assoċjazzjonijiet dini għas-situazzjoni tal-persuni rom fi Franza il-files men's. Ma naqdux neqfu biss u neħlu fuq dan il-men's, il-ġandarmeri għaltinna li set neħija neħietom dawn. Imma aqraw il-rapport tal-knil u għemmek taraw illi illi hemm informazzjoni tal ehm, eh, l-oriġini etnika, allora it-tolbu li jsiru dawn il-kontrolli. It-tolbu li jsiru il-kontrolli kollha eh, bħal-mamlet u għek bat ikollok l-informazzjoni kollha li għandek bżonn. Naddu għal-kellima li jmiss. Per un minuto e trenta. Grazzi, President, Signora Komissarju. Il-9 ta' settembru f'dan parlament adottajna rizoluzzjoni dwar dibattitu opportun li u neċessarju. Dan parlament għamel xogħol tiegħu. Imma daw kollha li jahzbu illi id li għamilt wara skont ħtiġa ta' dan il-parlament u tal-spiegazzjoni li toffri don eh, kolli nikkonkludi li hija eh, deception li hija eh, ti dispeċina ħafna dwar dan blebda mod huwa kontra Franċa. Et nittermu dwar favur il fat il li l-persuni jistaw jgħaddu minn pajjiż għal ieħor b'mod liberu u speċjalment huma libertà ta' ċittadini li għandhom dritt dritt sħaħ minna diskriminazzjoni ta' bazi etnika. Jekkem hemm xi ħaġa li għandu jkun investigat għal dak li għandu x'aqsam mal-bażi ta' data jeħtieġ illi tsir dan mill-Kummissjoni. Imma nixtieq nifakkar illi dan ix-xogħol ma spiċċax għaliex ix-xogħol jinkludi illi dan il-Parlament jibqa' attent kontra l-populizmu illi nsibu xaħat illi jrid ibati u jiġi eh, vittimizzat u mhux mingħajr ma jkollna soluzzjonijiet. U dan ukoll xogħol u dak li għandu xaqsam għal populizmu u tentazzjoni dwar dan illi naħdmu għall-integrazzjoni għal dawk li ma immarġinati, speċjalment ovvjament dwar ir-Rom. Din hija jeħtieġ illi konna interazzjoni mal-komunità Rom u dal-parlament jeħtieġ ngħidu illi dan xogħol ma spiċċax bil-kem għadu beda fil-fat u għadħanna ħafna triqx naħdvu fl ukoll il-proċedura kontra Franza li fl-axħar naslu għalih u issa dan jista' juri li huwa neċessarju opportun li nagħmlu dan id-diskors u dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi, jista' ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Enxu għal-minuta. Grazzi, President. Bħalma l-koll nafu fl 2020 kellha tkun is-sena Ewropea fil-ġlida kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali, diskriminazzjoni u l-ksenofobija. Fil-verità, jiena naħseb li l-ġlida tlifnija minn tal-inqas din is-sena. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea kull ma tmur tissir aktar imwer aktar milli titjib, speċjalment minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja ċerti stati membri l-gvernijiet qed ikomplu jkabru din il-fenomeni ta' diskriminazzjonijiet, ta' tkeċċijiet u ta' ħolqien ta' dawn id-databases. Hemm provi u jekk il-Kummissjoni mhux ser nexxilha tiggarantixxi drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, allura l-immaġni ta' assis ta' dawn id-drittijiet ħa tiġi perikolata u għalhekk dan is-sogru ma tistax tieħdu l-Kummissjoni. Il-Kommissjoni se tagħmel inkjesti fuq dawn il-databases anke fuq każi ta' diskriminazzjoni ċertu stati membri oħrajn mhux biss Franza. Il-Kummissjoni ser tagħmel dawn l-inkjesti minkejja li hemm politika ta' pressjoni fuqha. Grazzi sa nibdew il-proċedura KSDI għal minuta l-Onorevoli Sogor. Diskriminazzjoni fuq bażi etnika hija xi ħaġa projbita mill-liġi Ewropea u mill-liġi internazzjonali u minkejja dan sfortunatament qed insibu każijiet suspetti ta' diskriminazzjoni. Ma nixtieqx nitkellem dwar diskriminazzjoni reċenti iżda nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni fuq leġiżlazzjoni li ċarament għamlet vittma ċertu komunità għandna sejbiet li l-gvern modifika l-lingwaġġ tal-liġi b'mod pożittiv iżda xorta waħda f'dan id-dokument hemm sejbiet għal dawn iċ-ċittadini hawn iċ-ċittadini m'hemmx l-użu tal-lingwa Slovakka u għalhekk hemm nuqqas ta' sigurtà. Il-Kunsill tal-Ewropa adotta din il leġizlazzjoni u l-Kummissjoni qalet li dan id-dokument mhux konformi mal-Karta Ewropea tal-użu tal-lingwi u ta' drittijiet tal-bniedem. U nixtieq li l-Kommissjoni informa l-Parlament tal-kwalinkwa incidenti bħal dawn kwalinkwa tip ta' diskriminazzjoni fl-Ewropa hija xi ħaġa li rridu nħarsu lejha bir-reqqa u nagħmlu xi ħaġa dwarha. Grazzi l-Onorevoli Bazescu għal minuta. Comisar, un urmă cu o lună, uh, Parlamentul European Xarilu il-Parlament Ewropew wera tħassib tiegħu fir-rigward titkeċċija mill-massa ta' ċittadini rumeni. Ma kienx hemm rabta bejn il-kriminalità u l-immigrazzjoni. Ir-Romanija mill-2007 promovit strateġija Ewropea l-inklużjoni tar Roma u anke ħdet fil-Kunsil ta' Settembru. Nixtieq nisħaq li sissa ma sibniex soluzzjoni sodisfaċenti, anzi l-kontra bħalma qalu xandir fil rigward database mens fi Franza din qed f f'periklu il-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni. Għal daqstant rridu niżguraw li l-proċeduri amministrattivi ma jserħux fuq kriterji etniċi. Nixtieq il rot ħajr l-impenn li ħadu l-gvern Franċiż għal din il-leġizlazzjoni u għal moviment hieles. Franza u Romanija jridu jaħdmu flimkien sabiex bekk ħarsu Roma u jużaw il-finanzjamenti disponibli. Grazzi l-onorevoli Luna Cech għal minuta. Frau Presidentin, Frau Kommissarin, die heutige Debatte President, Kommissarju, dibattitu tal-lum għal darboħra qed jurina kemm huwa importanti li il deċiżjoni li ħad il-Parlament fuq id 10 ta' Settembru kienet waħda importanti. Franza edha tkazbar id-drittijiet tal-bniedem, qed tagħmel diskriminazzjoni fuq bażi etnika u għalhekk irridu nkunu attivi fuq dan id-dossier. Issa, inti tkellem dwar b'entużjażmu kbir u rridu nitkellmu fiċ-ċar, tkellem dwar dak li diġà għamiltu u nappoġġawk f'dan kollu. Iżda x'seħħ dan l-aħħar. Aħna nħossu li kien hemm ċertu backtracking morna lura. L-għonet tlabna biex ikun hemm proċeduri ta' ksur għax nasbu li hija meħtieġa għax rajna diskriminazzjoni fuq bażi etnika. Iżda jidher li jissem dokumenti u hemm kellima li riferu għalihom, pereżempju artikli fil-stampa Franċiża u din il-possibilità issa twarbet kien hemm xorta waħda ma dan kollu diskriminazzjoni fuq bażi razzjali u etnika. Miex diskriminazzjoni fuq moviment ħieles iżda hija diskriminazzjoni vera u propja. Allora rridu nkomplu għaddejn bil-proċeduri legali. Grazzi issa l-Onorevoli Paxka. Grazzi. Kien hemm databases fuq l-oriġni razzjali u etnika mentri suppost ikun hemm tarif biss fuq il-ksur tal-liġi din l-informazzjoni tista' tittuża biss għal protezzjoni kontra reati. Jiena ċert li l-forzi ta' sigurtà bħal pereżempju f'pajjiżi bħal Franza jew l-Olanda huma interessati li eh, jistaw wetqu xogħolhom biss u mhux li jagħmlu diskriminazzjoni. U għalhekk ngħidu li dawn l-affarijiet m'għandhomx jiddaħħlu la l-oriġni razzjali u laqas etnika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 ta' l-oriġni razzjali u etnika. U aħna ħanżom il-pozizjoni tagħna. Issa l-stampa tal-liberali tal-xelluk qed titkellem dwar dal affarijiet u erba' snin wara naraw tkeċċija tan-nies Roma qed hemm listi anke f'dan il-pajjiż u f'daqqa waħda qed nitkellmu dwar sigurtà internazzjonali, qed nitkellmu dwar is-sogri u era raw ħarsa nagħtu ħarsa lejn pajjiżi oħrajn fejn hemm data li qed inġabar Pal per eżempju l-fat li wieħed jappartieni għal grupp Roma. Jiena smajt persuna mis Slovakkja hawnhekk fil-kamra li qajmet din il-kwistjoni u nixtieq inwieġeb għal kommenti tiegħek. Onorevoli, inti tkellimt dwar il-ġbir ta' dejta dwar ir-Roma iżda bħala politika eh, Slovakka inti qed tagħmel qed tappoġġa leġiżlazzjoni diskriminatorja bbażi tal-ilsin. Kif nistgħu naċċettawha din? Grazie. Grazzi, issa naddi il-kelma l-Kummissarju Redding. Jiddispjaċini iżda nitolbok iżżomm fil-qosor kemm jista' jkun. Grazzi. In a nutshell, uh, Madam President, first. Signora President, l-unet fil-kas ta' Franza dan ma abbandonajniex, iżda ġi post-post, għalli xiridu nistennu sakemm ikun hemm l-implementazzjoni fil-prattika tal-liġi. U ma nistawx niġġudikaw biss fuq il-proposti legali. Il-proposti legali huma tajbin iżda irridu jiġu implementati sabiex bekk nistgħu narqu il-każ u għalhekk il-każ għadu miftuħ. It-tieni net dwar il-databases eh, etniċi u razzjali il-knil tagħmel l-ispezzjonijiet tagħha u skont il-liġi Franċiża li F'dan il-każ ukoll skont id-direttiva Ewropea u rridu nżerħu ukoll fuq il-data indipendenti u fuq l-autoritajiet indipendenti għaliex huma dawk li taħt il-liġi Ewropea huma responsabbli li wetqu l-analiżi li hija mitluba. Naħseb li l-awtoritajiet Franċiżi uraw li huma kapaċi jagħmlu dan ix-xogħol. Issa, jiena naħseb xorta waħda li irridu nitkellmu dwar il-qalba, dwar il-qofol ta' din il-kwistjoni. Minkejja, apparti l-kas Franċis, għanna 10 miljun Roma fl-Europa u hija minoranza fl-Europa. Jina ġejja minn pajis li għandu 500.000 ruħ bħala popolazzjoni. Ir-Roma huma 10 miljuni bħala total biex naraw kemm hija problema kbira. Li jgħixu faqar kbir, għandhom problemi ta' akkomodazzjoni, ta' saħħa, ta' edukazzjoni, ta' qat. U il-problema ma sibniex soluzzjoni għalija. U dan huwa l-ikbar skandlu għalhekk jiena nittama li il dan il-taħwit li għadu għaddej bħalissa u aħna li, li dawn din l-azzjoni dan it-tqanqil li inqala eh, sej, sej wassal għal xi ħaġa. Għalli xina għadni niftakar dik il-laqa ministerjali li saret f'Kordoba f'April ta' din is-sena fejn fuq 27 stat membru kien hemm tliet stati membri li kienu rappreżentati fuq livell ministerjali. U wara sena Aħna se jkollna laqa ministerjali wara li tkun saret l-analiżi kollha flimkien ma' task force fuq is-sitwazzjoni tal-persuni Roma u fuq l-użu jew il-nuqqas ta' użu tal-fondi Ewropej biex naraw x'ikun għaddej verament. Mbagħad ikonna laqa ministerjali oħra wara sena fejn aħna kunu nistgħu naraw konkretament x'inhuma l-impenji tal-Istati membri kollha fuq strateġiji nazzjonali għal Roma f'kuntest ta' strateġija f'affas Ewropew u jiena nittama li dan kollu ikkonserva xi ħaġa li Roma ma, ma, ma jibqawx imwarba meta rridu u nfasslu politiki biex insolvu il-problema tal-faqar estrem. Jekk ma jirnexxinix namlu dan issa, issa li għanna l-opportunità li namlu dan, jekk ma jirnexxinix issa, il-ġenerazzjoni li jmiss ta' parlamentari Ewropej se jkollha eżattament l-istess diskussjoni illi aħna kenna f'dawn l-aħħar ġimgħat. Dan irridu nevitawħ. Għalhekk ejjew namlu xi ħaġa. Grazzi ħafna Signora Kommissarju, dibattitu malu, nirringrazzja l-interpreti, l-uffiċjali tal-plenarja għal paċenzja tagħhom. Il-lejli tajjeb.